l-ħbib ta' dawn il-vitmi. Mela naddu issa l-agenda ta' din il-ġemma. Il-konferenza tal-presidenti tini sokonta sur posit. Mela skont l-aħħar proposta illi kienet adottata tal-agenda din l-agenda kienet issa asma l-kom u aħna ma kellna l-ebda oġġezzjoni l-agenda sissa. Sekemm is-sur Poselt m'għandux jgħid xi ħaġa sur Poselt. Grazzi ħafna, Sur President. Aħna fil-Kumitat tal-Affarijiet Barranin kellna ħafna rapporti li aħna ħajjejna li huma verament importanti fosthom kellna rapporti anke fuq is-Serbja u l-Kosovo. U dawn il-rapporti suppost kellhom ikollhom kellhom ikunu l-erba wara nofsinhar fuq eh, l-aġenda. Kien hemm ħafna eh, ġurnalisti u ħafna kollegi illi kienu ġejjin, kienu ħajsifru sabiex jiġu għawek għal jattentu għal dan dan dibattitu iżda l-erbawan of sinar. Tneħħa dan il-sujġet minn fuq l-agenda minħabba illi skont il-sistema illi kull eh, president tal-komitat jista jagħmel eh, proposta l-agenda u ma deċidew illi jipposponu din id-diskussjoni għal april jiena nixtieq protesta kontra dak illi ġara u nixtieq nappella l-konferenza tal-presidenti sabiex jaħdmu b'mod serju kieġobom. Herr Posselt, als langjähriger Teil. Sur Posselt, inti li taf li jena inti taf li kif uh, jaħdmu il-konferenza tal presidenti iżda jinn tolbok sabiex imma ma tweġġa l-ħat. ma tasawx il konklużjonijiet kien hemm ħafna raġunijiet għalfejn aħna wasalna din id-deċiżjoni. Jiena ma nistax nerġa' nirrepetihom hawnhekk, però is-sitwazzjoni hija kif inhi ir-rapport u li inti semmejtu l-bqija tar-rapporti ħajkunu posposti għal għal-setuta eh, illi jmiss f'April. Però ħadna nota tal-kummenti tiegħek għandkom iktar kummenti Iva, Sur President, jina nishtin proponi li id-dibattitu dwar is-sobija tas serbja u l-Kosovo ma jkunx pospost <laughs> għal april ta' din is-sena, iżda għal april tas sena 3000. Herr, Herr Kollege, <laughs> Aziz, kollega il-dimensjoni tal-ħin li inti proponejta eh, proponejt din it-talba naħseb li daqxej eżaġerata, però kellek suppost ressa din sal-erba ġifiri daqxej tard. Imma insomma, surru dijek joġbok. President. Grazie ħafna, President. Jiena qed naħsiba jekk nitkellem xaxtant nitkellem fuq hekk imma eh, nhar l-erba' ħan nitkellmu fuq il-Kunsill li jmiss il-Kunsill Ewropew u se nitkellmu fuq resoluzzjoni tal-konklużjoni tal-Kunsill ta' 7 ta' frar għalhekk mistoqsija hija sempliċi. Il-President Van Rompuy ġie mistieden jekk iva u qed jirrifjuta li jiġi, jiena naħseb li nhar l-erba' filgħodu kien ikun tajjem, ħin tajjeb biex nitkellmu mal parlament fuq il-konklużjoni li ħarġu mill-aħħar kunsil u naraw kif jaħsibaw fuq il-kunsil tal-għadda. Għalek jiena qed nara mill-kalendarju tiegħu li mhux se jkun magħna, nixtieq ngħid li qed jidispeċini ħafna, imma dan tortana x'ma nixtieqnuhx jew qed jirrifjuta li ma jilqax l-invittana. Grazzi. Inti taf, Surudi, illi fil-fat aħna kanna diskussjoni fil-konferenza tal presidenti illi Van, Sur Van Rompuy fil-fat prezenta eh, diskors illi kien eżattament wara il-Kunsil, pero jiena ma nafx eżattament jekk um, kien xem xi ħaġa li ma intqalitx iżda jiena nixtieq najt illi nasmi li dak illi intqal nar l-erba fil-fat kien minħabba li kienet iħejji ruħu għal dak li kellu jiġri din il-ġemma nar l ħamis jina naħseb illi fil-fatt inti jedda xej wahdek f'din il-battalja jkolli ngħid. Hemm iktar kummenti għal dwar l-aġenda, jekk le naħseb li nistgħu ngħidu l-aġenda hija adottata, nixtieq li nibdew bid-dibattitu konġut dwar l-jum internazzjonali tan-nisa jkjerbok sur Gallagher. Tittuża mikrofonu kjoġbok sabiex titkellem. Jiena naħseb li hawnhekk f'dan il-Parlament aħna din nagħmlu distinzjoni u diskriminazzjoni kontra il-lingwa nazzjonali ta' pajjiżi bl-Irlandiż ġifiri. Il-Parlament għandu sit tal-internet li għad disponibli bi 22 lingwa u hemm lingwa waħda li mhijiex disponibbli. Li għal l-Irlandiż minkejja li hija disponibbli fil-Kunsell ta' Ministri fil-Kummissjoni. Sur Gallagher, Jiddispeċini, però dan id-dibattitu għandu xie qasam xejn dak li inti eh, edha tgħid palis hija tajt palissa. Suppost għandek titkellem dwar da meta naslu għal din id-diskussjoni jekk kolna, inti għandek aċċess sit tal-internet, jiena t sabiex għana u nippruvaw nsibu soluzzjoni issa issa għadna kemm dejna diskussjoni dwar il-Jum Internazzjonali tan-nisa, ġifiri naddu għal din diskussjoni nibdew bis-Sinjura Moran Chantier. So, wo Frau Moran Merci, Sie ħafna, President. Jiena l-għennet nishtiq nil-għamana Senjura Vivian Redding, il-Vice President tal-Kommissjoni tal-Unjoni Ewropea. Mux bis għax ija